L-ewwel qegħdin nivutaw fuq is-sitwazzjoni ta' persuni li għandhom l-albinizmu fl-Afrika. U f'dan il-kuntest fil-fatt eh, li l-kollega għamel dawn il-kummenti. Mela, is-sitwazzjoni tal-albinizmu fil-Malawi b'mod partikolari. Eh, vota sir miftuħa, kuħat vota? Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa naddu għal riżoluzzjoni konġunta minn sitt gruppi fuq il-Bahrajn. Il-paragrafu 2 tal-paragrafu tat-tekst oriġinali daw favur, daw kontra, astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 10, tekst oriġinali, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivota? Votazzjoni magħluqa. għaddit. Issa paragrafu 13, emenda 3, dawk favur. Dawk kontra, assenzjonijiet, maddiċ. Paragrafu 14, tekst oriġinali, tlet partijiet, l ewwel parti, dawk favur, kontra, assenzjonijiet, għaddit. Parti 2, dawk favur, kontra, assenzjonijiet. Ejja namlu verifika elettronika. Votazzjoni miftuħa, kulħadd vota. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Paragrafu 3 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet. Eh, l-istess maġġoranza għaddiet. Emenda erba, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. kolħat vota. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Issa premessa A text oriġinali f'żewġ partijiet. L-ewwel parti. Dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. Tieni parti dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. Issa emenda wieħed dak favur. Dak kontra astensjonijiet. Ejna mlu verifika. Votazzjoni miftuħa, kuħat il-vota, Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda tnej, dawk favur. Kontra, assenzjonijiet, maddiċ. Issa nivotaw fuq il-rizoluzzjoni kollha kemmi. Dawk favur. Grazzi, dawk kontra. Astensjonijiet. Għaddit. Issa naddu Eh, għal votazzjonijiet fuq il mjanmar partikolarment is-sitwazzjoni tal-popolazzjoni Rohingya. Mela l-emenda numru wieħed, kol votazzjoni miftuħa, ħadd ivota, grazzi, votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Emenda tlieta dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Ejn namlu verifika mela. Idin namlu verifika fuq l li tlieta votazzjoni miftuħa. Kuħat vota, votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda tnej dawk favur, dawk kontra. Ejn namlu verifika. Kuħat vota, votazzjoni maluqa. għaddit. Issa naddu għal rizoluzzjoni kollha kemm dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddit. Iva, ċertament, Sur Gomes. Grazie ħafna, President. Grazzi tal-li eh, nitkellem fuq l-artiklu 156 jina mux qed naqbel eh, ma, ma dak li qed jingħad anki xaħat minn Nixtieq ngħidlek li l-artiklu 166 jatik iċ-ċans li tissanzjona xi deputat li ikun qed itellef b'xi mod jitellef xi kollega u jkompli itellef. Jiena ġrat li dil-ħaġa li niġi sanzjonati stess imma dan l-artiklu ma jtikx id-dritt li jinti sanzjona dak li qed jgħid id-deputat inti tista tikkastiga deputati ma mhux dak li qed jgħid. Jiena meta nkun president tal-parlament ma, ma jistax ikun li jiena nissanzjona dak li qed jgħid il-bniedem, jien naħseb li inti qed tmur kontra l-libertà tal-espressjona. Inti dan tagħmlu ħafna ta' spiss, ta' spiss wis inti tipprova hekk. passen mal auf herr gollnisch der abgeordnete korwin mikke hat in der letzten sitzung hier eh, Oqt attent Sur Gomez, l-aħħar sessjoni Sur Korvin Mike qal li rifuġati li jiġu għaw huma skart uman eh, li qed jasal mill-Afrika għal fuq it-territorju eh, Ewropew u jiena ngħid li sanzjoni li għamiltlu hija ġustifikata fid-dawl ta' dak l għal Mela, issa naddu għal rapport Kovacev fuq il-71 sessjoni tal-Assemblea Ġenerali ta' Ġusma Uda, l-paragrafu 1, żewġ partijiet, tekst oriġinali l-ewwel parti, dok favur, dok kontra, astensjonijiet għaddiet, parti 2, dok favur, dok kontra, astensjonijiet għaddiet ukoll. Naddu issa paragrafu wieħed il-tekst oriġinali parti wieħed dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet. Il-tieni parti dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet għaddiet. Paragrafu wieħed F, tekst oriġinali votazzjoni nominal, votazzjoni miftuħa. Kuħat vota? Votazzjoni maluqa? Għaddiet. Mela issa naddu Għal-emenda nej, dawk favur. Dawk kontra. Astensjonijiet. Maddiċ. Tekst oriġinali. Ferba partijiet. Paragrafu wieħed. Dawk favur. Dawk kontra. Astensjonijiet għaddiet. Parti nej, dawk favur. Kontra. Astensjonijiet għaddiet. Parti 3 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet. Għaddiet. Partit erba dawk favur, kontra, Astenzjonijiet għadditkom. ukoll. Emenda numru 1, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kuħat vota? Votazzjoni maluqa? Għaddit. Tekst oriġinali, punt 1W. Dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddit. AD, or, tekst oriġinali, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, kuħat vota, votazzjoni maluqa. Għaddit? Issa l-votazzjoni fuq il-punt wieħed AN, kuħat vota, votazzjoni maluqa. Di għaddit ukoll. U naslu issa l-emenda 8 dawk favur, dawk kontra, assenzjonijiet għaddiet. Namlu verifika. Imma ullu naqra jdejkom iżjed ħalli nkunu stanarom. Tajb wis, votazzjoni elettronika miftuħa. Kot vota, votazzjoni malwa. Għaddit. Emenda erba, dawk favur? Kontra? Astenzjonijiet? Maddiċ. Issa t-tekst oriġinali ta' AP dawk favur kontra astenzjoni dik għaddit. Issa t-tekst oriġinali ta' AE dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. Mela wara AR minn da' ħamsa dawk favur dawk kontra astenzjonijiet maddiċ. paragrafu 1.as, erba partijiet oriġinali, l-ewwel parti favur kontra stenzjonijiet għaddiet, tieni parti favur kontra stenzjonijiet għaddiet, tini parti da favur kontra astenzjonijiet għaddiet, parti erba da favur kontra astensjonijiet għaddiet ukoll. Emenda tlieta issa. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kħat vota? Votazzjoni maluqa. Di ma ditx, issa għaddu għat-tekst oriġinali tal-punt AV, tlet partijiet, l-ewwel parti favur, kontra, assenzjonijiet, għaddiet. Parti tnej dawk favur, kontra, assenzjonijiet, għaddiet ukoll. Tilet parti dawk favur, kontra, assenzjonijiet, di għaddiet ukoll. A, w, tekst oriġinali żewġ partijiet, l-ewwel parti dawk favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa l-emenda sitta dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda seba dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ ukoll. Issa riżoluzzjoni kollha kemm votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kuħat il-vota? Votazzjoni maluqa? Il-rapport Kovacev huwa adottat. Issa naddu rapport tal-Onorevoli Stevens, l-implementazzjoni tal-Konvenzjoni tal-ġus maquda fuq il-ġittijiet ta' persuni b'diżabilità paragrafu wieħed żewġ partijiet dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet ukoll. 15 tekst oriġinali. L-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti dawk favur kontra Assenzjonijiet għaddiet. 16 tekst oriġinali żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur kontra assenzjonijiet, għaddit. It-tieni parti dawk favur kontra assenzjonijiet? għaddit ukoll. Mela 25 tekst oriġinali żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur kontra assenzjonijiet, għaddiet. Tieni parti dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. 28 tekst oriġinali dawk favur kontra assenzjonijiet. Għaddiet. Paragrafu 31 żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur kontra. Għaddiet. Tieni parti dawk favur kontra. Astazzjonijiet għaddiet. 58 tekst oriġinali żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur dawk kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti dawk favur kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 75, tlet partijiet, l-ewwel parti dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, għaddit. Dawk favur, it-tieni parti dawk favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. Tielet parti, dawk favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. Issa, 97 dawk favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. 98 dawk favur, kontra astenzjonijiet għaddiet. 99 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 110 żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Tajjeb, Issa, namela jkridu namlu verifika elettronika, votazzjoni miftuħa kuħat vota Kuħat vota? Vota sir maluqa. Ma diċ. 116 l-ewwel parti, votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Kuħat vota? Votazzjoni maluqa. Għaddit. Tili parti, votazzjoni nominali wkoll. Votazzjoni miftuħa. Kuħat vota? t-sir maluqa? Maddiċ. Issa il-paragrafu 118 tekst oriġinali dawk favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. Issa 127 żewġ partijiet dawk favur, dawk kontra. It-tieni dawk favur, dawk kontra. Astenzjonijiet ħanamlu verifika. Votazzjoni elettronika. Kħat vota? Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Paragrafu 147, tekst oriġinali, dawk favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Il-paragrafu 149, zewġ partijiet, l-ewwel parti dawk favur, kontra, Astenzjonijiet għaddit. Tieni parti dawk favur kontra. Astenzjonijiet għaddit ukoll. 165 l-ewwel parti dawk favur kontra. Astenzjonijiet għaddit. Tieni parti dawk favur kontra. Astenzjonijiet maddiċ namlu verifika elettronika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa, premessa z. Tekst oriġinali, l-ewwel parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kuħadd vota? Votazzjoni magħluqa. Iva. Għaddit e, Tini parti, votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Kwa vota. Votazzjoni maluħa. Għaddit. Issa, premessa AA. Tekst oriġinali. Votazzjoni nominali l-ewwel parti, votazzjoni miftuħa. Kwa vota. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Issa t-tieni parti, votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa? Koħat il-vota? Votazzjoni magħluqa. Ma ditx. Tajb wis, mela. Ejna għaddu issa riżoluzzjoni kollha kemm votazzjoni nominali, il-votazzjoni hija miftuħa. Koħat il-vota? Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa naddu għall-oġġezzjoni skont regola 106 eh, mir regoli tal-proċedura eh, tal-bit fuq is-saħħa eh, fuq l-ikel. Tal-bit dwar is-saħħa fuq l-ikel. votazzjoni nominali fuq l-emenda numru 4 kuħat vota sir maluqa. Maddiċ. Issa naddu għall-emenda 20. Dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddit. 21 dawk favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. Il-parti li mis A ah, fit-tekst oriġinali dawk favur kontra assenzjonijiet ħajkonna namlu verifika. Votazzjoni elettronika miftuħa. Kuħat vota? Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda ħamsa. Dawk favur. Dawk kontra. Ejna namlu verifika. Votazzjoni elettronika miftuħa. Kuħat vota? Votazzjoni maluqa. Għaddit. da' sitta dawk favur, dawk kontra, assenzjonijiet. Jekk ma tellux idejkom biżejjed ma nistax narhom, ejja nagħmlu verifika. Votazzjoni miftuħa. Kuħadd vota? Kuħat vota votazzjoni magħluqa. Għaddit. Premessa B fit-tekst oriġinali dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet. Irridu namlu verifika, verifika elettronika, miftuħa, kuħat vota, votazzjoni maluqa. Għaddit. Jena għaddu għal-emenda wieħed issa, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kwaħat vota votazzjoni maluqa. Maddiċ. Tekst oriġinali premessa ċe dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, għaddit. Wara premessa ċe, emenda tnej, dawk favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. Mela, jek tridu verifika namlu verifika elettronika. Votazzjoni miftuħa, kuħat vota Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 11 dawk favur? Kontra? Astenzjonijiet għaddit. Emenda 12 dawk favur? Kontra? Astenzjonijiet għaddit. Emenda 13 dawk favur? Kontra? Astenzjonijiet għaddit. Emenda 22 dawk favur? Kontra? Assenzjonijiet maddiċ. Emenda seba dawk favur kontra assenzjonijiet maddiċ. Emenda tminja dawk favur kontra assenzjonijiet maddiċ. Emenda disa favur kontra assenzjonijiet maddiċ. Emenda 10 dawk favur maddiċ. Emenda tlita dawk favur kontra assenzjonijiet maddiċ. Emenda taċ, dawk favur? Kontra? Astenzjonijiet? Għaddiet. Emenda 15 dawk favur? Kontra? Astenzjonijiet? Għaddiet. Emenda 16 dawk favur? Kontra? Astenzjonijiet? Emme għaddit. 17 dawk favur? Kontra? Astenzjonijiet? Għaddiet. Emenda 18 dawk favur? Kontra? Astenzjonijiet? Għaddit. Emenda 19 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. u ukoll, issa għaddu fuq il-votazzjoni għaddu votazzjoni fuq ir-riżoluzzjoni kollha kammi, dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet.